l pozizjoni tal-Kommissjoni t-tir ħajġi imħabbar fil-minuti ta' seduti għan limitu ta' t-tletxur illi waqda u t-tletxur il-parlament li t-jajma jiprezenta il-pozizjoni tijaw dana ta' għada 13 settembru 2014 minuta dan is-seduta ħajkunu sottomessi parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tal-seduta li jmiss. Jekk ma tkomx oġġezzjonijiet jiena riżoluzzjoni adottati fis-seduta tal-lum naddu ma' persuni u entitajiet imsemmija fir-riżoluzzjoni. Dina eh, seduta issa hija aġġornata. Grazzi.